għal bidla fi sħubija fil-komitati. Il-lista ta' din ir-rikjesta ser tiġi pubblikata fil-minuti ta' din is-seduta sakemm ma jkunx hemm xi oġġezzjoni qabel approvazzjoni tal-minuti il-modifiki nisuhom bħala approvati. Daw kienu l-avviżi, issa nistgħu nibdew bid-dibattitu ta' dalodu u għal darboħra. Kollegi, ħan nibdew b'dibattitu